Tanti għaziz, sinjuri sa nishtiq nibdew bil-votazzjoni fuq l-agenda ħanivutaw l-ewwel fuq ir-rapport tas Sur Moreira dwar l-inklużjoni tal- ta' Greenland fl-implementazzjoni tal-iskema ta' ċertifikazzjoni Kimberly. Aħna ħanivutaw b'mod nominali u nixtieq niftaħ il-votazzjoni. Kieġobkom votaw? Sinjuri, nixtieq insaqsikom issa jekk kulħadd ivvutax. Ħanna tif ftit sekondi ċansi jekk jġobkom poġġu bil-qeda u votaw fuq ir-rapport tas Sur Moreira. Nala il-votazzjoni issa. Għaddit. Naddu issa għattini rapport li għanna fuq l-agenda għal darboħra għanna rapport ta' Sur Moreira dwar il-parteċipazzjoni ta' Greenland fis sistema ta' ġustifikazzjoni ta' proċess ta' Kimberley jekk jaġobkom issa votaw votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ir-rapport għadda. Issa ir-rapport li jmiss u r-rapport ta' Sharon Bowles dwar l-immigrazzjoni li trasferiment ta' kreditu u debiti diretti miljoni kollha aħna nivutaw issa votazzjoni elettronika kieġu votaw. Nala il-votazzjoni. rapport għadda wkoll. Issa, il-rapport li jmissu għal-rapport ta' Sir Werner Kuhn dwar il-ftejim ta' Cape Town 2012 dwar l-implementazzjoni ta' dispożizzjoni tal-protokoll tal-1993 rigward il-Konvenzjoni Internazzjonali ta' Torremolinos tal-1977 għas-sigurta tal-bastimenti tas sajt Jekk jiġu konvutaw minnu favur, kontra, astenzjonijiet għanna mistoqsija teknika u għek jek joġbok. Iva jina nishtiq najdilkom illi hemm ħafna fil-fatt membri li kellhom ikunu ir rappresentati mibdula u nixtieq nitlobkom milli fil-fatt tgħidulna jekk intom biddiltu postkom. U għattihdu post ħaddieħor kieġobkom. Iva, jekk jogħġobkom jiena nitlobkom sabiex tejdulna tgħidulna iżda neċessarjament intom tidu tpoġġu bil-qiegħda f'postkom bil-fors. Mela, il-rapport tas Sur Kun għadda. Issa nibbivutaw fuq il-rapport tas Sinjor Lichtenberger dwar il-29 rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Niftaħ il-votazzjoni kieġobkom. Nala il-votazzjoni. Dar rapport għadda. Il-rapport li jmiss huwa il-rapport tas Sur Bernhard Rabkaj dwar talba għal ħarsin tal-immunità parlamentari tal-Ara Komi. huwa favur. huwa kontra. Astenzjonijiet. Il-rapport għadda. Il-rapport li jmiss huwa il-rapport ta' Snura Wikström dwar it talba tnaħija tal-immunità parlamentari ta' Zvigniew Ġobru. Skont il-paragrafu 165 issa nitlob l sur Ġobro sabiex jitkellem. Sur President, jiena nixtieq illi insaqsik sabiex tneħħi l-immunità tiegħi jiena kontrija ġifier nittolbok sabiex tneħħija u nixtieq illi intom fil-fatt taċċettaw it-talba tiegħi. Tajjeb. Martin Slovak jaġbok? Sur President, point of order minna ħatijaj, minħabba illi ismi huwa fuq eh, il-rapport ta' Sur Signora Lara Komi, jatnuħu gost illi Sur Ġobronata il- il-opportunità li jitkellem issa jiena nirrifjuta wkoll l-immunità u jiena naħseb illi f'dak li għandu x'aqsam mis-Sinjura Komi meta jieda titkellem fuq it-tfaddil hija qiegħda titkellem bħala membru tal-Parlament Ewropew. Meta jiena qed nitkellem fuq l-immigrazzjoni jiena mhux qed nitkellem bħala membru tal-Parlament Ewropew. Ġifri żewġ points of order. Mela, jiena ma nixtiex niftaħ dibattitu ġdid fuq rapport li kien diġà diskuss, iżda ħadna nota fil-minuti tal-punti tiegħek. is-sur ġobru sempliċement ta' nota ta' spiegazzjoni. Issa nivotaw fuq il-rapport ta' Sinjora Vikstra minnu favur. Minnu a favur kieġobkom, kontra, astenzjonijiet, il-rapport Issa naddu sabiex nivutaw fuq rapport li mistassur Rabkaj dwar il-promozzjoni tal-moviment ħieles permezz ta' simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta' ċertu dokumenti pubbliċi. Nivutaw l-ewwel fuq l-emendi tal-kumitat, l-ewwel fuq eh, fuq dawn l-emendi minnu favur, kontra, Astanzjonijiet? Daw l-emendi għaddew, adottati. Issa l-emenda numru 16. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Emenda 17. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Issa nivvotaw fuq l-emenda 2-11 fl-imkien fissim il-komitat, favur? Kontra? Astenzjonijiet? Addew. Issa, votazzjoni nominali. Nivek tixtiqu nistaw nċakjaw l-emendi ta' qabel, votazzjoni elettronika, jekk joġobkom, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni sommaluqa. Għaddit. Għaddew għansi. Emenda 50-51 madom ġvalidi issa nivutaw fuq 48 u 49. Minu favur? Kontra? Astazzjonijiet? Għaddew. Issa nivutaw fuq il-proposta tal-Komissjoni favur? kontra astenzjonijiet għaddit. U issa votazzjoni nominali dwar riżoluzzjoni leġislattiva. Jekk ġobkom vota votazzjoni miftuħa. Nara l-votazzjoni. Għaddit. Issa nivotaw fuq il-rapport li jmiss dwar klassifikazzjoni l tikketjar u l-imbarax ta' sustanzi taħletiet, taħletiet, amendo xi minn favu. Kontra, astenzjonijiet, għaddit. Issa nivotaw fuq il-blok ta' emendi wieħed sa 19. Le jgħid is-Sur President dawn m'għadhomx validi mela nifvotaw issa fuq proposta tal-Kummissjoni favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Issa nifutaw fuq riżoluzzjoni leġislattiva votazzjoni nominali kieġob kon votaw f'fizzjoni ftuħa. Nara il-votazzjoni. Għaddew dan il-rapport. Issa nivotaw fuq il-rapport li jmiss tas Sinjura Gallo dwar il-manager kollettiv ta' drittijiet tal-awtur, drittijiet relatati, ħruġ ta' liċenzi, multiterritorjal ta' drittijiet f'xogħlijiet mużikali għall-użu online fis-suq intern. Emenda 170 il-favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Issa nifut nivvotaw fuq il-proposta tal-Kummissjoni kif emendata kontra astenzjonijiet għaddiet. U issa nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali kif kom votaw. Votazzjoni magħluqa għaddiet. Issa naddu għal rapport ta' Sinjura McCarthy dwar sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipolazzjoni tas-suq. Mela, emenda numru 2 kieġobkom, minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Issa nivutaw fuq il-proposta tal-Kommissjoni jekk kif emendata favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa fuq ir-riżoluzzjoni leġislativa votazzjoni nominali. Votazzjoni elettronika miftuħa kieġobkom votaw. Nara votazzjoni. Għaddit. Issa nivutaw fuq ir-rapport ta' Sur Valian dwar proġetti ta' investiment fl-infrastruttura tal-enerġija. Issa nivutaw fuq l-emenda 44 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa nivutaw fuq l-emendi wieħed anzi 39. Votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kieġobkom. Na, votazzjoni. Maddiċ. L-emenda 40. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kieġobkom. Na, votazzjoni. Maddiċ. Emmenda 44 ċepe, nufavur, favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Wieħed u erbejn, minn favur. Anzi, di votazzjoni nominali kieġib kom vota. Nara votazzjoni. Maddiċ. Emenda t t-nejn u erbejn kol votazzjoni nominali kieġob kom votaw. Nara votazzjoni. Maddiċ. Emenda 43, votazzjoni minna li kieġob konvotaw. Nal, votazzjoni. Maddiċ. Issa votaw fuq il-proposta tal-Kommissjoni kif emendata votazzjoni nominali kieġob kom votaw. Nal, votazzjoni. għaddit Issa nivutaw fuq il-rizoluzzjoni leġislativa votazzjoni nominali u kol votazzjoni miftuħa votaw. Nara votazzjoni. Rapportata. Issa nivotaw? fuq eh, ir-rapport ta' Sinjura Ayala Sender dwar il-ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri. Mela issa nivutaw fuq eh, din il-kandidatura minn favur. Skużawni jgħid il-President, irridu mmorru lura minħabba illi aħna kellna nivutaw fuq il ħatra ta' membru tal-qorti tal-awdituri ġifiri fuq il-ħatra ta' Klaus Heiner Leno. Dan huwa vot sigriet, votazzjoni miftuħu, miftuħa. Nara votazzjoni. Is-sur Lene, il-ħatra tiegħu kienet ikkonfermata. Dovolte, abych panelene pane Lene, Permettili, sur Lene, illi nawguralek ħafna affarijiet zbiħu u nawguralek l-ikbar suċċess. Issa, naddu għal-rapport ta' Sinjura Ajala Sender dwar il-qorti tal-awdituri. U nixtieq issa nitlob lilla Jala Sender sabiex tkellimna għal żewġ minuti jekk jogħġbok sinjura. Grazzi ħafna, Iva, jiena mhux ħanidħol fuq s-dettall, però xtaqt nieħu din l-opportunità sabiex insemmi xi ħaġa li forsi hija ta' interess għalikom. Jiena ma nixtieqx illi noħloq dibattitu, però nixtieq ukoll ngħid illi dan id-dibattitu kien importanti, speċjalment tal-qorti tal auditur Nixtieq ringrazzja lis sur Caldera li ensa biex nimplementaw ċertu bidliet ħalli l-qorti tal-awdituri. Issa saret istituzzjoni ħafna iktar effettiva, ħafna iktar effiċjenti u għedha tirrispondi għat-talbiet tal-klijenti jew l ġifier tal-Parlament Ewropew u l-istituzzjoni l-oħrajn u daw l-bidliet waslu għal fat li l-pubbliku in ġenerali sandu iktar fiduċja fil-qorju tal-awdituri u l kontrolli qed jagħmel dwar l-implementazzjoni tal-budget. Jiena naħseb li importanti li sa din aħna nintroduċu ċertu elementi li huma kreattivi ħalli nippruvaw insolvu il-problemi tal- tal-valuri negattivi li aħna għanna bħalissa u li aħna din nipruvaw n-tejbu l-qorti tal-awdituri ħalli bekk aħna naraw li l-awdituri li din jużaw lingwaġġ li huwa ħafna iktar simili għal dak li jintuża fid-dibattitu ġenerali. Jiena naħseb li l-ħatra tas-Sur Lin turi biċċar li fil-fatt aħna qegħdin nippruvaw intejbu kol il-ħatra tal-kandidati din raġuni nishtiq li nħagġiċkom sabiex tappoġġaw l-emenda numru wieħed illi għandha l-ħsieb illi tejjeb dak il-xol kollu jemna għamil aħna fiħdan il-komitati. Grazzi, skużawni tal-li tkellimt. Grazzi ħafna ta' dan il-kontribuzzjoni, issa nivutaw fuq l-emenda numru wieħed. Favur. Kontra. Assanzjonijiet ddeċ. Iva, mela l nistaw nitċekjaw, mela votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa kieġokko. Mela, votazzjoni. ddeċ. U għal din ir-raġuni Issa nistgħu nifutaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm jienu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għar-rapport tas-Sur Karim dwar li donjeta regolatorja tal-Unjoni Ewropea sussidjarjetà u proporzjonalità tfassila ħjar tal-liġijiet. Nivvotaw sa fuq l-emenda numru 1, votazzjoni nominali kieġobkom ivvotaw. Nara l-votazzjoni. Għaddit. L-emenda numru 2, votazzjoni nominali u kol votazzjoni miftuħa kieġobkom ivvotaw. Nara l-votazzjoni. Maddiċ, issa nemmen dan numru tlita votazzjoni nominali u kol kħiġibkom, i-votaw. Nara votazzjoni. Maddiċ. Issa nifutaw fuq l-emenda 8 d. Votazzjoni nominali kħiġibkom votaw. Nara votazzjoni. Maddiċ. Emenda numru 9, votazzjoni nominali u kol, votazzjoni miftuħa kieġobkom votaw. Nagħmlu l-votazzjoni. Maddiċ. Emenda numru 4, votazzjoni nominali u kol, votazzjoni miftuħa kieġobkom votaw. Nagħmlu l votazzjoni. Madiċ. Emenda numru 5. Votazzjoni nominali wkoll kieġobkom ivvotaw. Nara votazzjoni. Madiċ laqas. Emenda numru 6. Votazzjoni nominali wkoll, votazzjoni miftuħa kieġobkom i-votaw. Nara votazzjoni. Maddeċ. Emenda numru 10 D, votazzjoni minali u kol, votazzjoni miftuħa kieġabkom. Nara votazzjoni. Maddiċ. Issa naddu sabiex nifutaw fuq il-paragrafu 36 maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti minn favur. Kontra. Astenzjonijiet ma deċ. Issa fuq tieni parti favur kontra astenzjonijiet Għadiet. Issa emenda numru 7 votazzjoni nominali kieġobkom i-votaw. Nala votazzjoni. Għadiet. Issa nivutaw fuq riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali u votazzjoni miftuħa kieġobkom ivvutaw. Nara votazzjoni. Għaddiet. Signuri, issa ħadal waqt ħajkun il- President Taljana din raġuni ħaniqfu sa sa nofsija bat inkomplu fin-nofsija bil-vot. Grazie. Everything okay? Thank you.